ta' qafas tal-dialogu politiku maċ-Ċina. Grazzi. Grazzi komissarju, għansit mozzjoni ta' rezoluzzjonijiet biex nalqu dan id-dibattitu, nalqu dibattitu, il-vot għajsir wara id-dibattitu. Naddu għal-punt li mis il-Burma, il-elezzjonijiet u il-, -burma, il fatt dan ħilsu il-jew San Suċi. Il-Sinjura De Kaiser minuta u nofs. Grazzi, Sinjura President. da' etetuna ħabar tajba, anki meta nkunu qegħdin nitkellmu b'riżoluzzjonijiet ta' emerġenza nixtieq li ngħid il kulħadd li aħna konna fetwati ħafna meta rajna il-Dank Sanksuki illi nħelset u il-koll mezzena ruħna dinja marra eh, ta' kuraġ kbir għanda l-ewwel premju ta' l-1990 ta' Shakarov u 21 sena li għaddew 15 eh, minnhom qattatom eh, l ħabs ah, Dan hija simbolu ta' politikant fem mara illi baqat eh, tiġġielet f'nofs ta' dan l-awċ politiku. Imma din dan il vment ma jistax wassana biex ninsew il-ħelsin tagħha hija fraġex, mhux darba li ħelsuwa u mbagħad reġgħu tafgħu għal ħabs ħabs id-dar tagħha stess u l-relazzjonijiet nafu wkoll li kienu farza u qabel elezzjonijiet il-liġijiet għaddew sabiex joħon u l-espressjoni libertà ta' espressjoni u il-patrijiet ma setawx jivvotaw għatem 22.000 eh, priġunier politiku eh, mek u għet mill-lar dittatorjati fid-dinja għalek nittolbu l-autoritajiet ta' Burma biex jħarsu il drittijiet tal-dritt tal-ġitt ta' sostazzjoni ta' espressjoni u biex jaħilsu l-priġunieri politiċi u naħna nanna kull fiduċa f'din il-mara ta' minn ifaħħara u nittamaw narawa tal-qoddim fil-parlament jek ma stax tiġi hawnhekk għal minn waħna nikun nistaw morru hemmhekk għandha eh, biex inżobmu xi ta' spiritu eh, ta' libertà dan il-pajjiż oppressat. Issa Signora De Kaiser, novembru 13, Signora Xake, is Aunt Yang helsu, ħelsu inħelset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 u aħna rridu nħedġu li kunem libertà għal eh, poplu kollu tal-Burma u aħna xorta mħazbin dwar sikurta tagħha għaliex xadda taħ sorverjanza mis-servizzi tas sikurta. Il eh, ħaġa li il-fatt li hija hilsa ħilsa hija xi ħaġa qaw banda hija xi ħaġa li għandha tiġi estiża ċ-ċittadini kollha. Għax il-ċittadini mhumiex liberi minħabba l-ġunta li hemm. Aħna nafu li elezzjonijiet li saru fil-Burma kien saru taħt klima ta' biża u oppressjoni ma ħalli l-gvern jamela ta' parsi li jgħat hemmhekk mod leġittimu. Imma kull gvern illi e, huwa verament leġittimu għax qed jaħdem għal benesteri ta' ċittadini tiegħu. U dan huwa niżel fil-Kostituzzjonijiet tajbin, gvernanza tajba, stat ta' dritt u rispett ta' dritt tal nedvin grazzi. Is-sur Bilen għal minuta. Grazzi. il-persuni kollha li jemnu illi dan l-elezzjonijiet ġewwa Burma f'Novembru li dawn l-elezzjonijiet kienu onesti dawn għanna nikundannawhom. Anzi, fil-fatt naħseb illi kulħadd jifhem illi ma demokrazija qed ngħixu fiha, Sinjura Aung San Suu Kyi inħelset ġurnata u wara l-elezzjonijiet mill-ħabs tagħha imma qatt hemm elfejn priġunier politiku f'dan il-pajjiż u dawn mhux qed jiġu meħlusa. Xi jimilu aħna rċevejna aħbar mill-ħunta militari fil-Burma li mblukkaw disa pubblikazzjonijiet, rivisti, ġifiri memx espressjoni tal-medja ħilsa dal-pajjiż u ċina għandhom jgħinuna u knek biex niġildu kontra dan il-ġunta. Nixtieq nirringrazzja l sur Buzek għal fatt illi il sinjura Ansan Suċi kienet mistidna għal premju Sakarov. Grazzi is-Sinjura Lockbiller. Grazzi il-stampi ta' Ansan Suki u il-mexxejja tal-oppożizzjoni eh, tal-Burma wara l-arrest tagħha eh, hija xi ħaġa li ħatibqa' magħna għal dejjem. Dawn huma persuni li ma ċedewx l-armi wara dan is-snin kollha tal-iżolazzjoni u tal-iżolament u anzi ħatkompli tiġġieled ta' demokrazija f'pajjiża. U passi kollha li tieħu għal an ta' demokrazija u titjib ta' situazzjoni tal-biżat ta' eh, drittijiet tal-bnedmin fil-Burma hija xi ħaġa li aħna nanfaħruha, imma mhix xi ħaġa faċli għaliex il-gvern issa li ħaj wara dawn l li ma kienux ġusti, bissa li l-gvern jista' jagħmel li jrid u hemm impunità għal ksur li kien hemm fil-passat ta' ġitt tal-bedmin din xi ħaġa li aħna għandna nmaqdru bis-saħħa u min qed jabbuża d-dritti tal-bnedmin kontra minoritajiet etniċi wkoll għandna għandhom jiġu kundannati u kastigati dawn il-minoritajiet qegħdin jitkaċċew minn pajjiżhom iridu jaħdmu ta' bil-fors it-tfal ħafna drabi jridu jitlu bħala soldati. U għalek jridu nkomplu bisforzi tagħna sabiex ikunu nistgħu in, in komplu um, illi eh, pajzi bħal ċina u l-Indja jinaqdu maħna biex jirġildu kontra dawn il-inġustizzi um, li għaddejjin fil-Burma. Fil-ġunta għandek eh, ħafna mpenni li demokrazija trittit tal-bnedmin imma dawn huma kollha wedit li ma jsogħu xejn sakemm ma jsirux fil-prattika. Azzjoni li tissir jekk hemm ksur sistematiku fil-Burma. Is-Sinjur Tavares, minuta u nofs. Grazzi, fil elezzjonijiet aħna nafu l-punt sar illi l-elezzjonijiet saru f'permezz ta' biża u intimidazzjoni. Kien hemm tfarsa sħiħa. Ħafna persuni eluf ta' persuni kienu refugġati fiċ-Ċina u hemm riski ta' konflitt armat. Il-ħilsin ta' San Sangsuki hija kawża ta' ta' ferħ u avveniment li tina tama u nittama li tkun tiġi il-parlament. Imma l-iktar ħaġa importanti hija illi aħna irridu neħilsu l-poplu kollu minn dan id-detertorjat u l-atmosfera ta' intimidazzjoni. L-Unjoni Ewropea ma tistax tirrilassa aħna irridu nkunu Nqodu attenti illi ma nabqawx idejna fuq zaqqana rigward eh, Burma. Ħafna stati membri jridu jkunu iktar stretti wara id-difiża ta' dritt tal-bniedem, jridu nkunu iktar konsistenti għaliex il-kummerċ bħal per eżempju il-kumpanija ta' żejt Turtal dawn għandhom iż-żejt, id-żemmi ta' żejt li għalman ta' seba fil-mija ta' tħul tal-ġunta u xorta waħda qed jitkellmu dwar ġittiet tal-bniedem. Fl-Unjoni Ewropea, il-Parlament huwa maqud dan il-rigward u nifama li sati membri wkoll. Grazzi. Fissem il-kollega tiegħi il-senjura Andrek jena nixtieq ngħid illi jiena nilqa il-Helsin ta' Premju Saharov tal-mirrebaħ il-Premju Saharov imma hemm 2200 priġunier politiku ieħor li qed jindammu b'kondizzjonijiet tal biza tit u dan il-pajjiż huwa tassew ħabs wieħed. Kif edna diġa aħna rridu nkunu kritiċi, aħna rridu nżommu għajnejna emmek Fukati din kienet operazzjoni kozmetika, kienet manipolazzjoni tal-elezzjonijiet u dan juri il-reġim il kif innu fil-verità jiena aħna naħseb aħna rridu nkomplu niġildu għal-bidla u li din il-bidla għandha tkun test sabiex aħna l-koll nkunu nistgħu naċċertaw illi eh, din nwara tiġi hawnhekk f'Diċembru u li nisistu fuqa sabiex inkun tista' tirċivi l-premju tagħha forsi minn hawn ftit snin eh, u ftit ieħor wara dan snin kollha u tkun tista' tmur lura d-dara b'sigurtà. U dan ikun forsi indikazzjoni l-affarijiet ah, qed jinbidlu għall-aħjar għall persuni li tant ilhom ibatu taħt din it-territorjat militari. Eh, Sur Preda għal-minutan. Grazzi, Sur President. Nishti nilqa il-rilax ta' Aung San Suu Kyi u eh, il ħelsin taħħa minn eh, arrest domiciliari u il-rilax ta' l-fejn priġunier uħor eh, li qegħdin fil-ħabs. Nixtieq ngħidilkom ukoll li biex natu appoċ l-Sansuki il-demokrazija li tkissret dan hija dan huwa eh, ħedma kbira biex tarġa ġib id-demokrazija fil-pajis għax il-ġunta miex eh, qed tagħmel minn kollox biex ikun hemm eh, demokrazija fil-pajis. Walek nemmen nżommu l-attenzjoni tagħna fuq eh, dan il-pajjiż, is-sur eh, Martin eh, David taħt l-Unità tal-Ewropa jiena rajt dikjerazzjoni u l-dikjerazzjoni tagħna kulħadd laqa r rilax ta' Sansuki, kulħadd ikkundanna wkoll il-priġunija ta' ħafna bis-segwaġi eh, tagħha. Dan jista' jkun eh, bidu ġdid jekk aħna nistgħu eh, nipperswadu l-ġunta biex tagħti ħelsin rilax komplet lil San Xuki u fl-aħħar jekk il-Parlament il-ġdid u l-Gvern jibda jagħti drittijiet tal-bniedem eh, fundamentali għal ċittadini ta' Berma naħseb li l-istituzzjonijiet tagħna jistgħu jibdew negozjati mal-reġim ta' Berma. Grazzi. Um, Grazzi. Is-Sinjura Oġuland mhijiex fil-Kamra. Nadi għal ċarneċki. Eh, għal minuta. Fis-sitwazzjoni kif parissa, il-gvern il-rilax personalità kbira u u wera li trispetta id dritta tal-bniedem, iżda wara dil-faċċata memx iktar. Mem ebda billiet ezda farsa politika u teatrin. Pero eh, din il-mara issa hija ħilsa, pero għatem ħafna ċittadini li għadhom priġonieri, u hemm bżonn li nitolbu rilax tal-priġunieri f'Berma u nemmen li il-messaġġ minn Signora Sansuki huwa eh, messaġġ importanti u dan il-messaġġ eh, jindbat l-Asja kollha dawk li qed jiġildu għad-drittijiet tal-bniede hija simbolu importanti dan jala id-dibattitu u l-ewwel kelim għal Grazzi, Sur President minn frar li PP għalet għal-rilax, talbet għal-rilax ta' Sansuki li la preġuniera mill-disajnijiet il-rilax taħħa hija eh, pass fid direzzjoni tajba u ma nistawx eh, naraw din is-sitwazzjoni bħala soluzzjoni għal eh, drittijiet tal-bniedem għax hemm ħafna priġunieri għalek eh, eh, il-promozzjoni tal-valuri tal-paċi u il-rispett tad-demokrazija, dinjità u għalhekk l-Unjoni għandha mhux biss tippromovi dawn eh, drittijiet imma li ribatu messaġġ ta' solidarjetà lil ċittadini ta' Berma u l-ġlida tagħhom kontinwa għad drittijiet tal-bniedem. Sinjura President, l-axħar elezzjonijiet sar 20 sena jilu u l-ekkun naraw dan il-proċess demokratiku jibda iżda ħna irridu nikondannaw dan il-pajis. L-elezzjonijiet ifislu għażla. Aħna ma nistawx nitkellmu fuq għażla meta m'hemmx espressjoni tal-kelma tal-istampa. tal kelma tal istampa Berma edna ġon għajmu tal argumenta hawnhekk e, Berma edha fidejn il-ġunta militari u qabel ma jkun hemm elezzjonijiet liberi u l rilaxta Anzuki huwa ġest fid-direzzjoni tajba iżda għandu jkun hemm iktar e, iktar sinjali meta ikun hemm ir-rilax ta' ħafna priġunieri. Grazzi. Sur Silvestris. Grazie President, aħna il-kol eh, nifirħu għal rilax ta' Sansuki u għanna f'moħna l-folla li eh, ta' l-ikbar merħba huwa moment ta' entuzjazmu festa għal poplu għall-oppożizzjoni eh, iżda huwa wkoll eh, il-punt li l-interlokuturi tagħna huwa il-ġunta militari. Il-rilax ta' Sansuki kien biss propaganda, iżda l-ewwel pass għal rikonoxximent ta' drittijiet tal-libertà tal-espressjoni u l-rilax tal-priġunieri lejn elezzjonijiet eh, ħilsa u għalek dan rilax għandu jiġi assoċjat ma talba għawija b'dan il rigward Grazzi, Sur Sanet. Grazzi, Signora President, Signora President, Signori. Aħna niftakru dawk zminijiet meta Lech Valenza kien rilax kien ħilas jew kien eh, jew Mandela dawn il-rilaxxi kienu eh, tawna tama għal dinja ħilsa ħsibna li repressjoni ħatiqaf aħna ħsibna li reġimi se jinbidlu il-rilax ta' Sansuki huwa sfida qawwija anki għalina. Għanna bżonn kooperazzjoni mill-reġuni differenti fid-dinja u kieku ma kienix din il-kooperazzjoni ma kienx ikollna dan ir-rilax jiena niftakar. Iżmin il-komuniżmu fej kien hemm mexxejja ta' dinja ħilsa li jiġu li ġewanna kienu parti uffiċjali tal-programm u il-taqaw ma mal-Valenza. Dak li għanna bżon namlu issa f'Berma jiena kontent li l-baronessa għaxten sejra Berma biex tiltaqa ma' San u nispera li kunem delegazzjoni Ewropea u koll. U nispera u koll li eh, eh tiġi u koll ġo Strasburgu bħal kulħadd jiena nishtiq eh, nati eh, l stima tiegħi lej eh, Sansuki hija tibqa' eh, simbolu ta' eh, saħħa għal-ġejjieni huwa importanti essenzjali li Sansuki ikolla il-mobilità ħilsa u l-libertà tal-kelma. U l-priġunieri l-oħra kollha għandhom E, e, e, jinħelsu kemm jista' jkun malajr. Ti tippermetti għal tranzizzjoni kredibbli għal governanza inklużiva. Għal madankollu huwa fatt li s-soċjetà ċivili parzjalment tista' torganizza b'mod politiku. Aħna nemnu li deċiżjoni ta' partiti fl-oppożizzjoni iżda l-fatt li partiti oħra minn gruppi etniċi ipparteċipaw. Huma eh, provaw jaraw eh, li jisibu opportunitajiet u l-elezzjoniet mus se jġibu d-demokrazija iżda joffru opportunità għal bidu ġdid u għall-inqas jintroduġu grad ta' pluralizmu fil-pajis. Jekk l-elezzjonijiet huma l-bidu ta' proċess ta' demokrazija, aħna kemm il-darba għadna li l-Unjoni eh, l-esta li tuża l-opportunitajiet ta' l-elezzjonijiet bħala fażi ġdida minn issa l-qoddim għanna nosservaw iktar mill-viġiv kemm huwa eh, il-gvern eh, huwa favur is-soċjetà fejn istituti ġodda jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem u jekk eh, il-politika tasalx antiċittadini biex intejbu id-drittijiet tal-bniedem u situazzjoni fil-pajjiż hemm bżonn ta' dialogu bejn l-stakeholders kollha. Dan id-dialogu għandu jwassal minn għal-sistema ta' governanza tajba, e, e, governanza mamula fuq l-istat ta' dritt, il-juni kemm il-darba qalet li l-estat tappoġġja dan il-proċess. Aħna se nkomplu nużaw il-mezzi kollha għad dispożizzjoni tagħna dialogu u impenn il-channels tal-ġnus maquda, manki għajnuna biex itajjeb eh, il-rekord, eh, biex il-gvern ta' Berma itejjeb il-rekord tiegħu. Aħna rridu u kol eh, li partijiet mill-amministrazzjoni u nipruvaw nitlu fi dialogu mal-gvern għal proċess ta' zvilup u tkabbir biex nipromovu il-valuri, il valuri Iżda dal-iżvilupp għandu jkun il-pilastru tal-politika tagħna. Grazie komissarju, ċevej seba' mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni biex nagħlqu d-dibattitu, d-dibattitu sawa mallu u aħna sejrin nivvutaw. Issa sejrin. Ta' bilħat ħaq nivvutaw.